Thank you for being here and thanks to those of you. Grazzi tal-li għedina grazzi u kol l-dawk illi attendew għalla konġunta mal-Komitat tal-Kultura kienet laqa u tlaħafna. Tajjeb li naħdmu flimkien ma' komitati oħra u tajjeb u koll li naħdmu ma' tal-kultura. Serni għaf fin-nofsija eżatt għaliex irridu nifqu dak il-ħin u bat inkomplu fissatajn ma meta jkollna skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Marian Tyson. Però ser nitkellmu dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fil-qafas ta' dispożizzjoni tas servizzi. Se jkollna konsiderazzjoni tal-emendi U bekk nadi il-kelma li rapporters tistaw taqsmu il-ħin bejnietkom kif tixtiequ. Il-rapporter, naddilkom il-kelma. Grazzi ħafna. Signora President, Grazzi. Tali, qed tifhem il-mod kif jiena naħdem flimkien ma' Sinjura Jongerius. Palma għamilna fl-numru ta' kozzjoni fil-passat se jkun hemm żewġ prezentazzjoni fuq elementi ser eh, nitkellmu darba kull wieħed u nindirizzaw il-kwistjonijiet differenti aħna inna nadmu flimkien. Nixtieq nibda billi niskuża ruħi mal-kollegi kollha. Aħna nishtiq unipprezentaw nippreżentaw l-emendi kemm jista' jkun mal-ajr. Però sfortunatament m'għandniex it-tradizzjoni disponibbli fil-lingwi kollha għanna il-emendi kolla disponibli bl-Inglis sa minnar it-tnejn u bekk nkunu nistgħu nibdew ix-xogħol tagħna. Ovvjament kemm jista' jkun malajr ser tirċievu traduzzjoni ta' dokumenti kollha fil-lingwi tagħkom sabiex tkunu tistgħu taħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet aħna nafu l-preċiżjoni importanti ħafna hawnhekk. Il-fażi li qegħdin fija u x-xogħol li għanna u d dim xol tijaj u ta' Agnes u għadan li ġej. Għanna rridu nizguraw illi shadow rapporters mill-gruppi politiċi kolla ikunu jistew jamlu diskussjonijiet fuq l-emendi u jiprezentaw l-emendi illi intom ħdimtu fuqom. Aħna pala kow rapporters edin hawnhekk sabiex nisemgħu lielkom. Dan huwa pass importanti ħafna, ovvjament, ħedimna ma' kull wieħed u waħda minnkom iltqajna ma' rappreżentanti nazzjonali tagħkom għall-Unjoni Ewropea u rappreżentanti oħra, però huwa importanti li kull wieħed u waħda minnkom ikollhom l-opportunità li isemmu il-vuċi tagħhom. U tajdulna x'inhuma l-opinjonijiet tagħkom. Hemm madwar 500 emenda illi tresqu Nixtieq nirringrazzjakom kollha għax-xogħol tagħkom u nirringrazzjakom ukoll tal-li ma rissaqtux ħafna iktar emendi għaliex 500 wara kollox. Huma ħafna et nindirizza speċjalisti illi ilhom jaħdmu fuq di kwistjoni fuq għal ħafna snin. Ħames mit emenda fil-fatt huma raġonevoli jekk wieħed jikkonsidra l-kwistjonijiet li jitħlu f'dan is-suġġett. Aħna rridu nipproduċu rapport bilanċat ma rridux illi kunem sin bejn il-ponent u l-vant. Rridu nadmu fl-imkien fuq il-social dumping, il-kompetizjoni ġusta bejn il-kumpaniji, rridu naraw dinamizmu illi jidħol ġewwa l-Ewropa, jkun hemm impjiegi u tkabbir. Mela, mit emenda b'kollox u ser nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex namlu lażliet it-tajba flimkien mal-gruppi politiċi fejn jitlu dawn il-500 emenda bewet wieħor nofsom għandhom xi mal-premessi u nofsom mal-artikli. Intom tafu illi l-emendi dwar l-artikli ovvjament huma importanti. Nistan' nagħtikom l-istatistika ta' kull grupp politiku il-PPE 169 emenda l-ewwel fil-lista u mbagħad hemm l-SND madwar 100. Umbat hemm ICR e u l-gwe madwar 50 emenda kull wieħed, il-ħodor madwar 30 u umbat li e FDD madwar 30 oħra. Din hija ħarsel dej l-istatistika. Forsi nistgħu ngħaddu sabiex nippreżentaw l-emendi nifisom. Ser nibda fuq it-tul tal-istazzjonar u liġi applikabli wara l-istazzjonar tal-ħaddiema hemm madwar 170 emenda dwar it-tul tal-istazzjonar. Tal xi wħud jixtiequ jneħħu il-limitu u jħallu l-status quo. Qed nirreferi għal 24 xar, oħrajn jixtiequ jiblu dan il-perjodu u kellna proposti li morru minn 3 għal 6 għal 12 xar, oħrajn jixtiequ perjodu ta' referenza sabiex jikkalkulaw it-tul. 36 xar hawnhekk ġifiri ser intawlu il-perjodu. ċeħut jishti u jorbtu dan kollu ma' regolament dwar is-sigurta soċjali u jinkludu id-derogi stipulati taħt dan ir-regolament. għal periodi akkumulati jekk ħaddim stazzjonat jiġi mibdul ma' ieħor, ħafna jixtiequ illi l-proposta, anzi l-klawzola proposta tal-Kummissjoni titneħħa ġifir l-klawzola illi tajt illi kontratti biss għal aktar minn siċċur jiġu inklużi e, fil-kalkolu tal-aggregat irridu ndiskutu dal-punt ġifiri. Hawnhekk għandkom il- ħarsa ġenerali tal-proposti fejn li għandhom xieqsmu ma' tul tal istazzjonari issa s l il-kelma l-Agnessa biex titkellem dwar is sujġet li jmiss. Grazzi anke minn naħatijie il-kollegi kollha illi jagħmlu eh, sforzi kbar sabiex joħorġu bi proposti għall-emendi għax jina konvinta illi ser namlu dak kollu l-nistow. Kulħadd qed jipprova jinvesti f'soluzzjoni komuni u ħafna nies Eh, investaw ħafna ħin sabiex joħorġu bi proposti. Ser ngħid xi ħaġa dwar il-ftejmit kollettivi u l-proposti dwarhom. F'dan fuq dan is-suġġett kien hemm numru ta' proposti li varjaw mill-ftejmiet kollettivi li applikaw kollha għal ħaddiema stazzjonati ġifiri dawk li applikaw għal zona ġeografika, għal professjoni jew settur partikolari, dawk konklużi mill ħaddiema u minn ħaddem u rappresentanti l-aktar rappresentativi. Hemm min jgħid li jridu ftejmiet aktar f'tejmit kollettivi. Umbat hemm dawk l-emendi illi jipproponu biss ftejmiet kollettivi li jkunu applikabli mod universali minħabba tassib dwar disponibilità ta' informazzjoni fuq dawn il-ftejmiet kollettivi. Iġifiri, hemm firxa siħa ta' proposti dwar dan is-suġġett, issa nagħti kelma lil Elizabeth għal paga. Fuq il-paga, Aħna għanna numru ta' emendi għawnek illi jishtiqu illi nerġaw lura għat fassil illi jirreferu għal rati minimi ta' paga u mux biz paga. Renumeration dan jinkludi il-paga minima u kwalunkwe bonus illi ikun jista jizdiet, per eżempju, bonus għal xogħol ibes jew il-paga ta' 13 xar il-ħaddima stazzjonati u l-ħaddima nazzjonali fil-pajis ospitant għandhom jiġu trattati eżattament bl-istess mod sabiex nevitaw kwalunkwe distorsjoni meta niġu għal l-intitolament soċjali u kompetizjoni ġusta. Irrit ifakkarkom dwar dan sabiex imma nikkonvondux ruħna ma namru żbalji meta niġu għal definizzjoni ta' remuneration. It-tieni, madwar 23 emenda tresqu sabiex naċċertaw min ikun kompetenti meta niġu sabiex niddefinixxu dak li aħna nifmu bil-kelma remuneration. Biex inkun sinċira nixtieq ngħid li ż-żewġ co-rapporters qed jaħsbu illi rridu niżguraw rispett sħiħ għal kunċett ta' remuneration u dan il-kunċett għandu jiġi definit mill-istat membru nifsu. Mish l-Europa mandiċ tindaħal għawek fid definizjoni ta' remuneration. Unbat kienem zewċ emendi Importanti li għawek ħarsu lejn l-ordni ta' kobor. Zewċ emendi fil-fat li jishtiqu li jamlu sistema li taħdem għas bat bejn 6 u 24 xu jitlu elementi oħra un bat ikun hemm sistema oħra wara il-24 xar. Ġifri ikun hemm tliet skemi differenti. L-ewwel tapplika għall ewwel sitt xhur bat it-tieni waħda tapplika minn 6 għal 24 u mbagħad it-tielet waħda tapplika għal wara. Din l-ansa ġiet abbandonata mill-Kunsill u mhux qed tiġi diskussa hawnhekk iktar. Ġifiri forsi l-awturi ta' dawn l-emendi jistgħu jispjegawna mod preċiż x'inhu ma l-għanijiet tagħhom. Agnes u jiena favur sistemi sempliċi ċari, sistemi illi ikunu faċli illi jaħadmu u faċli li jiġu monitorati u kontrollati. Irridu nżommu f'moħħna illi irridu kontrolli fuq il- ħaddiema stazzjonati madwar l-Ewropa importanti illi it-test tagħna jaqbel ma' kwalunkwe kontroll illi irrid isir jekk l-affarijiet ikunu komplikati huwa jkun diffiċli implementaw dawn il-kontrolli, un batem hemm numru ta' emendi fuq is-sit u jistaqsu lil l-istati membri illi joħorġu l-informazzjoni kollha dwar il-paga. Umbat, kontrolli referenzi għal-ħadima stazzjonati u kompaniji. Dawn irridu jkunu jafu x'regoli irridu jżommu magħhom. Issa Agnes, Iva, dwar l ispejjeż u tnaqis ta' ċertu spejjeż mill-pagi dan ukoll għandu xieqsam mal-remuneration. Forsi nistgħu nżommu dawn iż-żewġ dibattiti flimkien, imbagħad wara nitkellem dwar il-kumplament. Dwar l-ispejjeż u tnaqis ta' spejjeż mis-salarju hemm proposti illi jgħidu irridu iżidu ma' regoli nazzjonali l ispejjeż dwar vjaġġar post fejn joqogħdu dawn irridu li jitlu ma' regoli tal-qalba tal-istazzjonar tal-ħaddiema ġifieri jridu li r renumerazzjoni tinkludi kollox. Mbagħad hemm proposti illi jgħidu li rridu niżguraw illi dawn l-ispejjes għal vjaġġar u l koplament ma jistax jitnaqsu mill-pagi tal-ħaddima. U ma jistax ikun hemm tnaqqis ieħor pereżempju għat-taħriġ, għat-tagħmir. Dan ma jistax isir. Jiġifieri nies iridu ambitu aktar wiesa għal renumerazzjoni ma jiddux ikun hemm tnaqqis laqqas għall-vjaġġar, għall-posfenju joqogħdu u l-komplement u laqqas għal taħriġ u tamir, pero ovvjament nafu illi hemm nies li mhumiex favur din proposta, però din hija kwistjoni illi irridu nitkellmu dwarha, irridu nabbozzaw it-test finali u mbagħad is-sottokuntratti din ukoll għandha x'taqsam mal-jem f'temijiet kollettivi se jkunu japplikaw u mbagħad hemm numri ta' emendi fuq di kwistjoni illi jridu jimmodifikaw jew inkella inneħħu kompletament il-proposta tal-Kummissjoni. Bħalma forsi tiftakru il-Kummissjoni proponiet illi jekk ikun hemm obbligu nazzjonali fuq is-sottokontratturi, dawn l-obbligi għandhom japplikaw ukoll għal ħaddiema stazzjonati U fil-każ illi dawn japplikaw ikunu integrati fuq temiet kollettivi fuq livell ta' kumpanija ġifiri dawn japplikaw ukoll għal ħadjama stazzjonati. Irridu naraw relazzjoni bejn il-temiet kollettivi u l-kwistjoni tas sottokontratturi. Hemm xi emendi illi jappoġġaw din l-idea u numru ta' emendi illi jmorru kontra din l-idea illi jgħidu illi ftejmiet kollettivi fuq livell ta' kumpanija mandom qatt japplikaw għal ħaddiema stazzjonati per eżempju minħabba raġunijiet ta' diskriminazzjoni. Nadilek il-kelma l-iżbit. Dwar l-akkomodazzjoni nista' inżom dan fil-qosor hemm numru ta' emendi illi jippruvaw insaħħu u jappoġġaw l-emendi tagħna hekk kif qegħdin fil-abbozz ta' rapport fi klim ieħor irridu niżguraw eh, kundizzjonijiet ta' djar diċenti. Naħseb li dan huwa tħassib komuni mal-gruppi politiċi kollha fil-Kumitat minn sorpriża. Issa l-aħħar Eh, kwistjoni dwar il-letterbox companies, hemm numru ta' MND illi għandhom xjaqsmu ma' l-istazzjonar ġenerali. Dawn jipproponu illi anzi ġenwin, stazzjonar ġenwin. Dawn l-emendi jgħidu illi jekk l-istazzjonar mhux ġenwin mela il-liġi tal-istat membri minn fejn ġejjin għandhom japplikaw. Anzi, ospitanti għandhom japplikaw sakemm dak ta' minn fejn ġejjin ma jkunx iktar favorevoli. Mbagħad hemm l-obbligu għal kumpaniji li kollhom ċertu leħ fil-pajjiż minn fejn qed jiġu l-ħaddiema stazzjonati. Jew inkella l-kumpaniji għandhom jagħmlu stazzjonar biss f'setturi illi jaqblu ma' setturi li huma attivi fihom fil-pajjiż tagħhom. Iġifieri hemm regoli differenti. Il-koll jinkludu però l-idea illi ikun hemm perjodu minimu li fih il-ħaddiem stazzjonat kellu jkun imħaddem qabel ma jiġi stazzjonat din tista' tkun parti mis-soluzzjoni u mbagħad hemm emendi oħra illi jindirizzaw l-abbużi dawk li jgħidu li situazzjoni ta' stazzjonar ma tistax tinvolvi aktar minn żewġ ġurisdizzjonijiet u jekk fil-fatt ikun hemm aktar minn żewġ ġurisdizzjonijiet li japplikaw, il-liġi tal-pajjiż ospitant tapplika b'mod eh, automatiku sakemm il-dispożizzjonijiet tal-pajjiż minn fejn ġej il-ħaddim huma aktar favorevoli. Umbat, kollegi li jasbu li ma bżon ta' regoli ġodda bħalissa, għanna bżon biss ta' enforzar aħjar tal-regoli esistenti mill-autoritajiet kompetenti, specialment permezz ta' artikli 3 u erba' ta' direttiva ta' enforzar illi issa daħlu fis-seħ fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni ta' Elizabeth Infurzar aħjar u regoli aħjar jistaw ukoll imorru jitfid. Din hija l-pożizzjoni illi qed naħdmu fuqha. Dak kollox għalissa jiena ninsab ħerqan nisma' l-opinjonijiet tagħkom. Komment għasir. mela fuq eh, il-fat li eh, ċertu eh, kondizjonijiet eh, neskludu mill-kamp ta' applikazzjoni mela hemm ħafna mendi li ma jmorrux wis li lin pero jgħidu li rridu nil-limitaw dan għal ċertu situazzjonijiet u hemm ħafna deputati li res u emendi biex ndaħlu mill-ġdid l-artiklu 3.9 li l-Kummissjoni li il-Kumitat Anzija kienet eh, ma kienx favur eh, dan fil-fat kien imur eh, li l inmi dak li kienet qed tipproponi l-Kummissjoni u aħna naħsbu li dinja xaġa tajba li fl-aħħar mill-aħħar jimxu fid-direzzjoni ta' dak li qed nipproponu allura tassew interessati illi komplu nisimawkom. Grazzi ħafna, Signora President. Thank you. Then I'll give the floor to... Grazzi, Issa naddi l-kelma l sinjura McIntyre fi semmi CR, Shadow Rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura President, l ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporters għax-xogħol tagħhom li għamlu sissa jiena konxja illi fi skambji ta' opinjonijiet ta' qabel diġà tkellimt dwar numru ta' kwistjonijiet jiena naħseb illi huwa importanti ħafna illi nippruvaw ma nifirdux l-Ewropa u jina naħseb illi xiemendi emendi li tresqu jirriflettu illi hemm diviżjonijiet sostanzjali. Irridu nippruvaw nevitaw illi nifirdu l-Ewropa bejn il-punent u l-vant. Irridu nippruvaw insibu konsens u insibu soluzzjonijiet pragmatiċi li jaħdmu, jaħdmu għall-istati membri kollha, għall-ħaddiema u għall-negozji, ġifiri naf li hemm xogħol bes qudiemna. Irridu innaħħu il-loopholes u nuqqasijiet illi jippermettu bogus posting stazzjonar fals. Irridu kol niżguraw il-protezzjoni tal-ħaddiema, però jiena ħerqana li ma jkunx hemm miżuri li jippermettu il-protezzjonizmu u xi pajjiżi potenzjalment jistgħu jużaw xi uħud xi uħud minn dawn ir-regoli bħala miżura protezzjonista u jiena jiddispjaċini jekk dan jiġri. Għal kontrarju ta' dak li għadha kif qalet Agnes, jiena naħseb illi rridu nifokaw fuq l-inforzar ta' regoli eżistenti qabel ma nġibu bidliet kbar eh, fl-leġiżlazzjoni diġa komplikata ħafna żewġ punti speċifiċi l-ewwel dwar l-istazzjonar fuq terminu ta' żmien twil. Dan jiġu użat minn kumpaniji meta jistazzjonaw ħaddiema fit trasferimenti fil-kumpaniji. xi drabi l-ħaddiema ikollhom isifru għal perjodi twal u irridu nipermettu l-negozji illi jagħmlu x-xogħol tagħhom. Nispera illi rapporters jaqblu mal-emendi tiegħi illi jindirizzaw din il-kwistjoni mbagħad hemm settur ieħor. Irridu nifmu il-modi ġodda ta' xogħol, pereżempju il-produtturi mhux biss ibiħu l-prodotti tagħhom, ibiħu il-pakket ta' servizzi li jduru mal-prodotti. Nishtiq nifraħ lil Martina tal-li kellna breakfast dal-ħodu u tkellme dwar id-diffikultajiet ta' negozji meta jridu jisawu makkinarju bħala parti mill-kontrat ibiħu makkinarju jridu jisawu dal makinarju fi żmien qasir għax m'għandhomx iż-żmien sabiex japplikaw, jirreġistraw, jimlew formoli u irridu nirrikonoxxu dan il-mod ġdid ta' ħidma. Thank you. Grazzi. Uh, Grazie. Glaba Jova. U nishtiq infakkar e, e, nkunu konċizi kemm jista' jkun. Grazzi. Mhux faċli illi nitkellem fil-qosor meta ħiritni is kollox nirringrazzja tal-prezentazzjoni u għanna bieċa ħidma twila u dimna b'dawn il-500 emenda. U fil-fat aħna edin nifrudin fuq ċerti kwistjonijiet. Mux tant fuq il-kwantita irridu nenfatizzaw ma iktar fuq il-kwalità. Nishtiq najt illi sissa ma saru shadow meetings. U saqet nitlob publikament li co rapporteurs illi jikkonsideraw l-opinjoni ta' kulħadd, jevalwawhom u jiproponu kompromessi li morru li lemm il-politika nazjonali għax issa rridu isu anki l-opinjonijiet li lemm il-politika nazjonali. Nittama illi kunem anki emendi oħrajn fil-abbozz ta' kompromess u jena ninsisti illi l-kompromessi jkunu bazati fuq fatti, data u ġurisprudenza u li jkunu realistiċi. U għalek jena organizzajt dan il-breakfast tal-ħodu, għaxina nixtaqt li l-kumpanija jitkelmu fuq l-istazzjonar fil-realtà u fuq l-sfidi. l-erba punti ta' fuq tkom, sa' nerġan semmijom, l onetti dew minn. Jina għadni dubjuza illi mandux ikunem limitu temporali. Pero irrid nizgura illi l-istazzjonar huwa ġenwin. Dan huwa dak li rridu verament nikkonsidraw. E, e, irridu nanalizzaw il-ġenwinità, nizguraw li jkunu ġenwini dawn l-istazzjonar. Umbat anke nistgħu nitkellmu anke fuq ir-remunerazzjoni. Hemm membri tal-Parlament fejn hemm il-paga minima fil-ordinament tagħhom u, u mandom opinjoni differenti fuq subcontracting. Għawnek nixtieq niddefini aħjar dan il-kunċett u aħjar din il-parti nħalluha barra mill-proposta x'miex ċara. Umbat l-aħħar Eh, kwistjonija trasport. Jena nħoss li dan ma nistawx li trattaw f'din il-leġizlazzjoni. Għadna qed nistennew proposta mill-Kummissarju Bulċ u rridu nistennew sakemm toħroġ din il-leġizlazzjoni biex nkunu nistgħu nieħdu konsiderazzjoni. Allora jiena xtaqt ngħid illi nixtieq ninsisti illi regoli għandhom ikunu ċari u sempliċi għall-kumpanija għal-kumpaniji u marrex intaqlu l-esami b-pisijiet amministrativi. Għalix nafu illi fl-istazzjonar hemm żewġ pajjiżi illi se jibbenefikaw u l-ekonomija ta' żewġ pajjiżi jistgħu jikbru b'dan f'dan il-każ. U din hija ħaġa li rridu nżommu f'moħħna. Jaħarsu qudiem li kienu kooperazzjoni mal-laqat ta' shadow intensivi. Grazie. Kari. Grazie, l-ewwel letter ringrazzja li żewġ korrelatori, korrapporteri li għal darboħra u rew mod ta' ħidma miftuħa hija ħaġa tajba li nkunu nistgħu nqisu l-proposti differenti tal-emendi. Għandna ħafna emendi. U rridu nżommu f'moħħna x'inhu huwa l-punt ta' tluq. L-punt ta' tluq huwa importanti għalina. Irrid ikun il-fatt li aħna rridu nigarantixxu li jkun hemm l-istess remunerazzjoni. Paga uguali għall-istess għall-istess xogħol. Dana għandu jibqa' irridu narfu anki illi hemm diversità kbira fuq il-suq ta' xor fil-pajjiżi membri fil-leġislazzjoni, fil-kontratti differenti, kontratti nazjonali, kontratti lokali, speċifiċi, għal għal kursettur, u ħafna diversitajiet. U f'din id-direttiva rridu nikkonsidrawhom dawn id-differenzi. Jekk aħna nikkonċentraw fuq il- il- paga uguali għall-istess xogħol fl-istess post, allora e, e, irridu ma nistawx nikkonsideraw dawk li għatu l-ar kondizjoniet e, li kunem telli għal biex naqsu l-kondizjon il-kwalità. Le, aħna għanna nikkonsidraw dawn l-elementi kolla unħos li il-remunerazzjoni u koll hija rifless tal-kondizjoni differenti fis-suq. Il-pajjiżi membri għandhom eh, jiddefinixu għandhom kollhom eh, situazzjoni ċara fuq xi fisser il-remunerazzjoni, jridu nikdbuh dab b'mod ċar, mbagħad għandu jkollna anki limitu fi żmien f'dan l-istazzjonar. L-istazzjonar għandha tkun situazzjoni temporanea u mhux permanenti. Mhux ma jfissirx li bniedem ma jistax imur f'pajis ieħor, però mm, jekk juża l-istazzjonar, stazzjonar għandu jkollu regoli u dan għandu jkun karatterizzat mill-fatt li huwa temporanju. E, għandu jkun hemm mhux biss limitu temporali, imma rridu anki nisqu fuq x'inhuma drittijiet f'dawn il-każijiet. U importanti wkoll għalina li jkun hemm kontrolli u illi e, illi nwaqfu il soċjetà e, e, follows. Imma jina l-esta biex niddiskuti ma' kulħadd. Teri, rajntke. grazie. <clears throat> Grazie l co-rapporteurs u anki l shadows illi prezentaw emendi illi ejva hemm differenzi minn pożizzjonijiet tagħna, però meta rajt l-emendi rajt illi hemm volontà kbira fost kulħadd kważi kulħadd illi qed jaħdmu fuq dan il-fall illi jkun hemm bilanċ bejn il-libertà ta' provizjoni ta' servizzi u anki il-protezzjoni qawwija tal-ħaddiema min-naħa l-oħra. Naħseb illi hemm lok eh, għal biex naslu għal pożizzjoni komuni. U nishtiq ngħid ukoll eh, mod ġenerali l mendi tagħna kollha kienu preparati fi spirtu biex noħolqu għadu riżultat biex noħolqu riżultat ta' beneficju għall-Ewropej kollha dawk illi jiġu u jaħdmu fi stat membri u ieħor u anki għal dawk illi jaħdmu f'pajjiżhom. Ma rridux noħolqu rivalità bejn dawn iż-żewġ gruppi, ma rrid ikun hemm sitwazzjoni ta' beneficju għal ħaddima kollha. U nixtieq nagħmel xi kummenti fuq xi punti li ġa semmew il-kollegi unnet, <clears throat> Għalina nħoss li huwa importanti li konna bażi legali illi ma tkunx biss e, bazata fuq il-libertà tal-provizjoni ta' servizzi, ma anki fuq il-protezzjoni tal-ħaddima, e ma anki fuq il-libertà ta' ċaliq, għax qed nitkellmu anki fuq dan fl-Unjoni Ewropea u dan għandu jkun rifless anki fil-bażi legali tad-dokument. M'bad fuq remunerazzjoni jiena naħseb illi għandu jkun hemm estensjoni u naħseb illi dan huwa rifless anki fl-emendi tagħna il-deduzzjoni tal- eh, tal-vjaġġar u tal-akkomodazzjoni edha toħloq dei problemi u għanna eh, inżommuha fid-direttiva u għanna semmuha fid-direttiva li dan mhux possibbli eh, minna ta' remunerazzjoni għanna niċċaraw legalment illi il-stazzjonar huwa temporaneu biss u rridu biex ikonna ċarezza għawnek irridu nideċidu xifisser u anki fil-laqa ta' shadows għandu jkun hemm skambju fuq dan. Fuq il ftajim eh, kollettiv, aħna qed naraw illi għalissa hemm numru zaħir u kol zaħir wis eh, ta' eh, ta' ta' kollettiv fl-istati membri anki fil-Germania, per eżempju, hemm ftit u rridu nestendu l-ambitu eh, u rridu nġibu iktar proposti, rridu nħarsu anke nejn il-prassi legali fil-Stati membri differenti u rridu nħorġu b'soluzzjoni tekniċi li jaħdmu fl-Stati membri kollha eh, u li jirsolvi din il-problema għax attualment hemm diskrepanza kbira f'ċerti Stati membri fl-applikazzjoni tal-ftejmit kollettivi għal ħaddiema stazzjonati u le fuq is-subcontracting irridu namlu prevenzjoni tal- abus eh, il-stazzjonar non ġenwin għandu jiġi risolvuto, u anki il-settur tal-trasport anki għawnek naraw problemi kbar fl-istazzjonar u dan għandu koll jiġi inkluż fil-direttiva. Issa, eh, aħna eh, prezentajna 30 emenda biss, illi semmitom Elizabeth dana minni ħax ridna nuru verament li aħna eh, eh, nishtiqu li kunem pozizjoni koherenti u nishtiqu naħdmu b'mod kostruttiv mal gruppi l-oħrajn u kol biex ikonna pozizjoni għawija ħat tal-parlament għalix il- eh, għax il-laqat ta' shadows u għal pass biss, un bat rridu naslu għat trialogi u rridu diskutu mal-Komissjoni u l-Konsil u għemmek u għad diffiċli u nittama li, kon, li naslu għal pozizjoni komuni eh, konġunta eh, tajba u mibdija fuq bazi tajba. Laura għaxija misaw, misaw, u dan għifisser li sa jmur għas-senjur ma. Merci, Madame le Président. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que... Mux sen ni nisorprendikom. Meta najt, li aħna imdejqin b'dan il-, b'dan il ħidma, Anki jekk aħna rridu nagħmluħda, għax aħna favur li tinqered din id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema. Waħda mir raġunijiet ta' dumping soċjali li aħna naraw fl-Ewropa Ja, propju din u tieni raġuni hija li eh, hawnhekk għandna qudiemna mm, xi ħaġa li mhux ħadbiddel eh, wis eh, xejriet illa li eh, hawnhekk mm, il-riżorsi finanzjarji huma sostanzjali naħseb is senjura McIntyre laqtet il-musmar fuq rasu ġifiri distak li jeżisti bejn il-pajizi tal-Vant u tal-Ponent tal-Europa u l-ħaddiema mm, stazzjonati mill-Vant tal-Europa għandhom l-interess li din is-sitwazzjoni dumira li bekk din anke grazzi għal din is-sistema mm, ħajkollhom żidiet fi salarji issa Um, ma nafx jena xinu l-interess li nżommu dan id-distak bejn il-pajzi tal-vant um, u um, il-ponent u hemm ċertu kumpaniji wkoll li għandhom interess li l-affarijiet jibqgħu uh, hekk li biex ngħidlek jevitaw uh, li jfallu uh, jew inkella li bidlu il-pajjiż tagħhom u naħseb li Faxħar mill-axar u koll permess ta' dawn il-gwadani li jistaw jagħmlu eh, jistaw jagħtu iktar vantaġġi lill-azzjonisti eh, eh, tagħhom. Issa fuq rapporters il sinjura John Gorjusen it-tema li franċajta jgħaplisem u Sinjura Mara Xaħtieva Iva, qed jgħidulna Iva li labu din il-logħba nresqu numru ta' emendi ma' kif għalu ma' dawn mixin fil-istess direzzjoni, ġifieri li naqsu kemm jista' jkun eh, l-effett tad dumping soċjali. U illi nagħmlu b'tali mod illi nħarsu eh, il-ħaddiema nazzjonali tagħna, ġifieri eh, soluzzjoni li qed nipproponu dejjem l-elementi tagħna dejjem jixuf din id-direzzjoni l-ideali jkun illi il-liġi ta' xogħol iktar favorevoli bejn l-istat membru li qed jilqa' u dak ehm, ta' oriġini eh, tapplika eh, missa jkun mill-ewwel ġurnata għal ħaddim eh, distakkat u bekk kulħadd kontrattat l-istess kemm dawk tal-punent kemm dawk tal-vant iva provajt inżomm għal-ħin tlet minuti li tajtuni, grazzi. Thank you, I'll read the list. Issa għanni lista ta' kellima eh, li eh, sena laqa għax eh, umbat rridu nismaw anki għanti rapportez ma jkunniex bizzajtin. Jena il-kellima li mist, umbat Pavel, Koza, Lenners, Kukan, Thomas Mann, Xax Loveka, Weber, Xoiderova, Helga Stevens, Umbat, Ule Christiansen, un bat il-rapporters, un għalqu. U kull wieħed mhux iktar minn tliet minuti. Helga Stevens, jiena shadow ta' dan il-file, qed tajti Sinjora Helga Stevens. Għal jiena shadow fuq il-file, għaliex qed fuq il-tarf tal-lista, suppost għandi kolli il-possibilità li nitkellem qabel. Skont l-informazzjoni tagħna hija s-Sinjura McIntyre li għax u diġà tkellmet aħna m'għandniex żewġ shadows għal grupp ECR. U sanajt xi ħaġa jien mela. L-ewwel net u għal darbohra nixtieq nisħaq fuq il-fatt li illi il-bazi legali importanti illi dan il-fajl huwa fil-mandat tana għaliex il-bazi legali għandu jirrigwarda il-suq intern biss imħabba f'dan. Aħna kellna anki uh, smieħ biex najdu kemm huwa importanti. Uh, Eh, nistaw nżidu klawsuli biex nizguraw drittijiet tal-ħaddima. U anki eh, il-problema ta' trasporti. Nishtiq najtu koll li importanti illi il-kompetenza fuq il-remunerazzjoni hija il-kompetenza esklużiva tal-istati membri, kif għalet is-snjara Moran Xartie. Dan għandu jkun fidejn l-istati membri skont il-liġi u skont il-prassi. U l-Europa ma tistax taċċetta li kunem dumping fil paki Irridu nizguraw li kunem bidla f'dan. Ma nemmenx li hemm bżonn ta' eh, limitu ta' żmien speċifiku mux mm, importanti li najdu ek dan għandu xikun 24, 12 jew 6 xur. U kif jistaw kunu jafu il-unions lokali meta jistaw jihdu azzjoni kollettiva. Dawn huma l-ispiegazzjoni tal-emendi li prezentajti jen stess u issa nati il-mikrofonu. Nistur Pavel. Grazie, għan itkellem bil-Ġermanis. President, Iva, il-pajzi membri ġodda naturalment huma interessati fid-direttiva. U jina nishtiq nibda billi namel xiftit mistoqsijiet illi kultant laqas nkun nista' norqod das kemm ninkwieta fuqhom. Imma dak li qed nipproponi bl-emendi tagħna kif se jaħdem fil-prassi u kif se jaffettwa dawk illi jirrispettaw il-direttiva il-qadima. U risposta tiegħi hija din. Illi irridu nitkellmu mal-rapporteurs u ma' shadows fuq din il-problema. Min ma' jirrispettax il direttivi l-antiki u min ma jirrispettax dak li d-deċdejna snin ilu. Forsi, se jiġi inkoraġġat biex jirrispetta l-liġijiet il-ġodda, jena ma naħsibx, għax uh, huwa uh, mhux interessat dak li aħna nindeċidu hawnhekk. Umbagħad hemm is-soċjetajiet uh, fantasma irridu neliminawhom jiena naqbel hemmhekk. Direttiva ta' stazzjonar tista' twassal anke għall-immigrazzjoni ta' ħaddiema u x'se nagħmlu mbagħad f'dawk il pajzi membri li ma jkollhomx biżejjed ħaddiema. U <coughs> mbagħad jiena eh, anki eh, ninkwieta meta eh, meta nisma illi il-kumpaniji ġodda li jirnexilhom jieħdu kontratti jistgħu jimpjegaw ħaddiema li ilhom jaħdmu anki f'kampaniji oħrajn. Imma dan għajfisser illi suppost għandhom jieħdu ħaddima ġodda u bat meta niġu għal retribuzzjoni. E, jekk niġu għal bonus e, fl-aħar ta' sena dawk li jaħdmu għal sitxur bis, kif nistaw inħalsuhom? In intuhom nof salarju, intuhom terz, dawn kollha huma kwistjonijiet li nżommuhom f'moħħna. Ma nistawx e, Eh, aħjar ninforzaw li liġijiet li ġa jeżistu flok ma noħol u liġijiet ġodda eh, li jżidu l-obligi għal dawk in-nies li diġà jirrispettaw il-liġijiet antiki. Eh, u din il-kwestjoni ta' sitt xhur jiena ma nabilx magħha. Sur koza, fil-qosor. Sa prova nitkellem fil-qosor. per rispett għal korrapporters, għawnek e, e, għamlu kisba kbira. Pero jina għadni minix konvent illi dan il-proċess u ix neċessarju u le. Pero sa niprofa naraw il-punti tajbin fih. Jina diġa għattu dan ħafna drabi. Dina, e, dinja problema tal-vant kontra il-punent. U it-tini l-ikbar pajis e, għal uh, dawn ir-raġunijiet ta' stazzjonari għal Ġermanja u il-prinċipju tal-paga ugwali għal xogħol ugwali għandha tiġi infurzata fostna fuq bażi lokali. U mbagħad jekk nagħmlu dan inkunu eh, igwadajna e, il-kredibilità biex dan nkunu nistgħu mbagħad niproponuh l-istati membri oħrajn. Il-ħaddima kontrat jirċevu paga iktar baxxa minn dik tal-ħaddima regolari. U jena qed nirreferi għal impjegati tal-Kommissjoni Ewropea. U huma tkellmu u qalu illi s-salarju tal-persuni jiddependi minn ħafna aspetti. U maħna fuq ix qed nitkellmu hawnhekk, fuq il-bażi legali. Jiena ukoll konvint illi dan huwa l-approċċ żbaljat li nħarsu biex lejn ir-remunerazzjoni u lejn l-impjegati u nżommu dawn l-aspetti biss f'moħħna. L-impjegati iva għandhom jiġu protetti u naturalment dana u koll eh, jaffettwa il-libertà tal-fornitura ta' servizzi. Il-regolament Ruma wieħed għandu jiġi revizjonat eh, u jiena anki proponejt diversi emendi fuq dan is-suġġett. U jiena nixtieq nistaqsi l-rapporters u l-shadows illi jikonsidraw da jiena bħala avukat ma nistax ninjora dawn l-aspetti fit-trattati irridu nibbażaw ruħna u l-ħidma tagħna fuq it-trattati u fuq ir-regolament numru wieħed dana għandu jiġi rispettat bisħieħ. U l-aħħar punti għaj dan, ejja nitkellmu fuq l-emendi tar regolament U jena kontent u jena lest nilab uh, naċċetta dawn ir-regoli. Però rrit ikun hemm rispett eh, tal-leġislazzjoni tal eżistenti, l-infurzar. Per fi Franza kien hemm dikret reċenti li ġie adottat illi illi jitlop illi kunem eh, konoxenza tal-lingwa franċiża għal ħaddim ta' kostruzzjoni jekk ma jitkellmux bil-Franċiż, ma jistaw jaħdmu fil eh, industria fi Franza. U dina hija dan huwa fenomenu rridu niġildu kontra tiegħu. Jiena nagħlaq fuq dan il-punt li se ngħid. ċoe, dan laqas ma jaqbel mal-ideja tal-korapporter. Imma jena naħseb li jem opportunità li natu beneficju l kulħadd fl-Europa u għandu ikonna laħjar leġizlazzjoni fl-Europa. Issa l-ewwel Leners u mbagħad Kukan. Grazzi. Grazzi u koll il-kora tal-ħidma tagħhom u anki tal- kollegi illi illi prezentaw dawn l-emendi, dawn 500 emendi. Jena nishti najt illi ħana għawnek edin nitkelmu fuq il-ċaqli ħires ta' servizzi, u mux tal-ħaddima. Il-ħaddima dejjem għandhom id dritti li morru f'pajis Ewropew u jaħdmu skont ir-regoli u regolamenti ta' dak il-pajis. Dana huwa fuq il-ċaqli ħires ta' servizzi u fil- proposta oriġinali ta' Tyson hija qalet li jdu iktar stazzjonar fl-Ewropa mhux inqas. Jiena niġi minn żona ta' frontiera fin l-Olanda u nista' nikkonfermaħda. Għandna bżonn ta' stazzjonar però iktar ġust. U jekk inħarsu lejn l-emendi li ġew preżentati hemm xi grupp li eh, iridu jamlu iktar faċli l-istazzjonar u oħrajn li għamlu iktar ġusta l-istazzjonar. Irridu Eh, insibu bilanċ bejn iż-żewġ gruppi eh, fl-opinjoni tiegħi eh, u dawn huwa dak li jiena proponejt fl emendi tiegħi. Il-regoli attwali nistgħu anke naġġustawha għaliex l-istazzjonar ta' ħaddiema qatt ma kienet kif kienet l-intenzjoni oriġinali u nistgħu naraw tliet fatturi l-ewwel net il-prevenzjoni tal-stazzjonar fals irridu naraw xinija il rabta bejn l-istazzjonar u l-kampanija u anki il-pajis minn fejn uġej. Irridu nħarsu anki lejn il remunerazzjoni eh, eh, n-appoġġa il-korapporter biex il remunerazzjoni tkun dejjem iktar skont il-proċeduri nazjonali u jek tistaw eh, sibu mod kif tiġi definita remunerazzjoni f'din id-direttiva, nistaw nirsolvu ħafna kwistjonijiet oħra fuq il-dewmin li huwa punt importanti, eh, ikun hemm inqas problemi jekk ikonna regoli ċari. Irid ikolkom flessibilità li tħarsu li minn mill-punto di vista speċifika ta' setturi, hemm setturi eh, bejn setturi ieħor hemm differenzi kbar. Ma nistgħux namlu situazzjoni fejn eh, li tapplika l-kollox. Jiena naqbel ukoll ma' Adam Kosha illi irridu niftakru li hawnhekk kull ma naqblu fuq huwa legali u ma rridux ma rridux noħolqu xi ħaġa li se waslu għal ħafna każi fil-qudiem il-qorti tal-Ewropa fil-futur. Kukan l-ewwel Batman. Kukan, grazzi President. L-ewwel napprezza u nirringrazzja iż-żewġ rapporter <coughs> fuq kif bdew diskussjoni dal-għodu, imma anki fuq l-isforzi tagħhom eh, fil-ħidma tagħhom fuq dan il-fajl eh, diffiċli. Eh, jina il-pozizjoni tiegħi dikjarajta fil-emendi li prezentajt. Però nixtieq ngħid dan, it-trasport għandu jiġi Eh, indirizzat fil-sezzjoni speċifika trasport. il rapporter zandu mi konsideraw l implikazzjoniet ta' din il-revizjoni, ta' din il-revizjoni fu uh, ir-reviżjoni ta' din il eh, direttiva miex ġlida bejn il-ħaddim u min ħaddim. Le, eja fu il-fat li għanna nizguraw li s-suq intern tana jahdem u jahdem għal kulħadd. Però l-iktar ħaġa importanti illi jproteġġi il-ċaqli ħiles ta' servizzi. Biex dana jintlaħaq irridu nissimaw iktar minn dawk illi huma involuti realment fil-stazzjonar ġurnata wara l-oħra. Il-kumpanija Ewropej li jistazzjonaw il-ħaddima u dawk il-ħaddima li jtiġu stazzjonati. U f'dan irridu nizguraw illi aħna maħniex qed noħol u dejjem iktar pis amministrativ kemm fuq il-ħaddiema kif ukoll fuq il-negozji. Irridu nżommu da fuqna, grazzi. Issa s-sultu musmanna. Umbat wara jaslu bekka. Grazzi. President. Jina u konix ringrazzjar Elizabeth u Agnes fil-prezentazzjoni taħħam Aħna rajna illi huma kellhom spiritu komunu biex jaħdmu li jaslu għal kompromess li kemm għal ħaddema imma anke għal SMEs. Għalix irridu nżommu f'moħħna iż-żewġ naħat tal-problema. Hemm prinċipji fundamentali li huma importanti ħafna, ma rridux nippermettu li jkun hemm dumping soċjali minn naħa ta' mill-ebda naħa. U dan għandu jkun ċara anki fid-direttiva tal-stazzjonar, però rridu naslu għal biex niproteġu l-ħaddima. E, minar ma naslu għal protezjonizmu illi illi ħaġa negativa l-Europa kolla. L-istazzjonar għandu jkun ġenwin u mhux ta' passi. U dan jirregwarda anki il dewmen ta' kem il-ħadima jistaw jkunu stazzjonati f'pajjiż ieħor. U u ma nistawx laqqas namlu ta' ħaddima uh, indipendenti folots. E, dinja problema li rridu naffaċaħ. u ma nistawx najdu nihdu nota. Jiena ħdimt fit-test u issa fil-Kumitat tal-Panama Papers ukoll din dan huwa suġġett importanti ħafna li għandu x'jaqsam anki mal problema tagħna. Jekk ikun hemm dikjarazzjoni folos, jiena rrid nikkonsidera dawk l-SMIs kollha li regoli rispettawhom u, e, u jridu li l-ħaddiema jiġu stazzjonati b'mod raġonevoli. Dan huwa fundamentali, ma nistgħux nbidluh fuq il-remunerazzjoni huma responsabbli anki il-pajjiżi membri. U nala billi namel mistoqsija jina għadni ma, ma, ma tawnix risposta laqas fil-emendi fuq dan is-suġġett. Il kontratti kollettivi xinuma eddin jimminaw l-indipendenza kontrattuali u tal-rimunerazzjoni, nishtiq li kol itun risposta, grazzi. Signora Weber. Nishtiq nifraħ il-kollegi li prezentaw emendi, għax ħafna minn dawn emendi huma prova li aħna kollha kemm aħna għandna bżonn ta' regolamenti trasparenti u ċari fuq it-testament ta' ħaddiema biex il-mobilità tiżviluppa b'mod żgur. Jiena kot nanalizza l-emendi fil-grupp tiegħi u provajna nipprovaw test biex li jizgura eh, ċarezza u trasparenza għal kumpanija u għall u l impiegati fuq l-istazzjonar ta' żmien twil. Bżon bżonn neżaminaw il-konsekwenzi legali wara l-perjodu ta' 24 xar. Aħna proponejna lista ta' drittijiet ulterjuri l-emenda hija 289 u proponejna wkoll mod iktar flessibbli biex jiġi ikkalkolat il-perjodu tal-stazzjonar. il perjodu tal stazzjonar kalkolu tal-24 xar f'periodu ta' 36 xar, bil-possibilità anki li natu deroga u anki li natu xarej ta' pawza fil-periodu. Hemm ħafna setturi li dawn jirrikjeduh. Barra minnek niproponu e, eh, dispozizjoni e, eh, biex tikkoordina aħjar dan dan regolament bi regolament u kull meta il-ħaddim stazzjonat iġi kopert mis-servizzi ta' assikurazzjoni fejn jaħdem dan rajt jiġi inkluż ukoll. Imbagħad hemm l-emenda 365 nipproponu illi barra mirrata minima il ħaddima stazzjonati għandhom jirċevu iktar eh, remunerazzjoni biex tal-li edin jaħdmu barra mill-bazi u għandhom u barra u anki fiġranet li huma vakanzi. Eh, u anki elementi oħrajn għandhom jiġu definiti mill-istati membri. L-emenda 412 kollu importanti fu l-obbligu tal-pubblikazzjoni tal-informazzjoni fuq il-website. L-impiegat mandux ikun responsabli jekk iħalla serrati ġusti. Barra minn hekk għandna niproponu li servizzi ta' trasport ikunu eżenti. Aħna nitkellmu fuq short seas skipping u, u transit transport services. Dan huwa qasam speċjali, industrija speċjali, illi għandha tiġi koperta b'regolamenti speċifiċi. Komissjoni Ewropea Dġa dikjerat ħafna okkazjoniet li dan m'għandux jiġi trattat bħala servizz simili. Għanna inħossu illi trasport għandu eżentat. U fl-aħħar, nixtieq il-kollega ta' Franza nishtiq ngħid li 60% tal-istazzjonar huwa operat mill-Stati membri tal-punent tal-Ewropa. Għal dastant din id-direttiva hija verament neċessarja f'din il-parti tal-Europa. Tajab, il-kellem għal jmiss, nishtiq nejta li nirringrazzja u napprezza il-ħidma kollha u l-isforzi tal-kollegi fuq dan id-dossier minn kejja li għanna femmid differenti. Nishtiq nejdilkom illi fil-fema tiegħi. Naħseb eh, hemm ħafna eh, konfuzjoni hawnhekk meta niġu biex nġustifikaw il-bażi għal din direttiva. U naħseb illi eh, nistgħu tassew nispiċċaw b'diviżjoni eh, fl-Unjoni li ma naħseb ħadd m'għandu eh, xirbaħ minna. L-ewwel jek jekk wieħed ħares lejn l-istatistika l-istazzjonar ġarment isir bejn il-pajzi tal-ponent u l-vant tal-Europa, pero dawk li ħajġu affettwati bħala vittmi kollaterali biex nejtek, u biex impliċitament dawk ta' ċentru tal-Europa, pero żgur li ħajkunu l-SMEs, il-kumpanija zaru medji tal-ċentru tal-Europa li li b'dawn rekwiziti kollha dawn il-kondizjonijiet ta' sew kif ra ħajkunu biss il-multinazzjonali, il-kumpanija l-kbar li ħajkunu jistaw jadwa l-ixxa jew eh, jisopravivu. Naħseb li xi ħaġa oħra li rrid ngħid hija li eh, dak kollu li huwa legali, eh, dan ċertament li rridu nikkastigawh, però għalfejn qed insemmu dawn il-kwistjonijiet illegali biex nġustifikaw illi qed nippruvaw nirregolaw eh, il eh, eh, ma stazzjonati. Telet punt, skużawni, il-problema tal tal-Polish plumber naħseb illi dan huwa bħal kull ħaddim ieħor illi deċieda li jmur f'pajjiż ieħor Ewropew biex jaħdem. Ma nafx, dan qed nippruvaw najmu dawn l-aspetti kollha biex niġġustifikaw din id-direttiva l-ħaddiema ta' stazzjonati. Eh, ġifiri naħseb li qed nippruvaw insewu ċertu affarijiet li fil-fema tiegħi m'għandhomx jintmessu eh, u naħseb li allura għanna bżonn diskussjoni fuq il-bażi legali għaliex eh, hawnhekk fuq din id-direttiva għandna bażi legali li tirrelata għas servizzi mbagħad l-elementi kollha l-oħra li qegħdin hemmhekk biex peru iwessaw biss il-kamp ta' applikazzjoni eh, ta' din eh, direttiva, ġviri komplu jespandu fuq il-bazi legali li diġa hemmhekk. Li diġa hemm, ġviri din hija l-fema tiegħi eh, li rritu għana leżlazzjoni speċifika settur ta' trasport. Per eżempju, però nista' ngħidilkom li l-kumpanija żaru medji tal-Europa ċentrali dawn diġa fil-fatt eh, edin barra missu Ewropew ma jistawx jibqaw eh, ikollhom il-fondi meħtieġa eh, il-leġizlazzjoni permettu li ngħid mir sempliċement liġi hemm ukoll regoli amministrattivi lokali reġjonali li qatt ma sibuha fuq il-website ta' qualsiasi awtorità reġjonali u hemm nun nitkellem ma' ħafna assoċjazzjoni assoċjazzjonijiet ta' trasportaturi u nkella trade unionisti li nista' ngħidilkom li b'leġislazzjonijiet ta' dan it-tip ikkomplikatilhom ferm il-ħajja. Grazzi ħafna, Senjura Sadrova. Issa, mbagħad is-Senjura Stevens. Grazzi ħafna, Senjura President. Grazzi ħafna għal dan id debattitu li naħseb li dan huwa ċans biex eh, nispiegaw, nitistifikaw l-emendi tagħna, naħseb li jekk iridu trasparenza, allura naħseb eh, irridu eh, ninataw ċans li nispiegaw għala resaqna daw l-emendi. Jena b'kollox resaq 11, barra nispiega tnejn minnhom biss l-ewwel net fuq il-bażi legali. Jena nemmen illi waxira xira illi il-bażi legali tkun estiża biex tkopri il-protezzjoni li tittina tal-ħaddiema stazzjonati, però permettu li ngħid fuq il-movement ħieles tas servizzi għonek. Meta inħarsu lejn artiklu 56 naħseb dan irridu ehm, ninkluduh meġita li xerridu namlu referenza spliċita għal moviment ħieles ta' servizzi tieni emenda din id darbu fuq settur ta' trasport. Nasab li hawnhekk jista' jkun hemm kompromess possibbli eh, brabta ma' l-emendi kollha għal dan is-settur. L-idea tiegħi hija li nistipula li direttiva tal-1996 għandha tkun valida sakemm il-Kummissjoni toħroġ b'leġiżlazzjoni ġdida speċifika għal dan is-settur ta' trasport. Ġifieri, fi kliem ieħor permessa din ir-reviżjoni eh, hemm dan il-pis amministrattiv eh, preskritt, però dan għalissa issa kemm ma toħroġ leġiżlazzjoni ġdida mhux ħaj applika għas-settur ta' trasport. U nixtieq ukoll li rapporters eh, jirkonfermaw li li hawnhekk qed titkellmu dwar settur speċifiku li allura jeħtieġ leġiżlazzjoni speċifika. Ġifieri, jekk insegwu din il-loġika u naqblu li tagħmel sens, allura naħseb illi dak li għandna hawnhekk għandu jeskludi um, Is-settur ta' trasportu illi Allora dan għandu jibqa taħt il-leġislazzjoni direttiva ta' 96. Grazzi, issa, Senjura Stevens, un eh, nispiċċaw eh, bis-Sur Christensen. Kemm għalilek issa? Senjura Stevens, iva, skużawni, skużawni tal-konfuzjoni tal-ewwel, fil fat kont qed eh, naħseb dwar fajli ieħor illi kunet qed niddiskutu għal nofsinhar, pero għandur għal dan il-fajl l-għonet ixtaq nirrangrazzja żewġ korrapporter sa għax-xogħol eċċellenti li għamlu u nafu li li kwistjoni tal-ħadem stazzjoni hija ferm sensittiva, però naħseb li hija u għatassew maħtieġ illi nġildu, nkomplu nġildu il-social dumping. Dan huwa essenzjali għallura. Din is-sitwazzjoni ta' ħadema stazzjonati allura rridu nindirizzaw kif ukoll anke għal ħaddiema lokali Ġifieri din xi ħaġa għal kull ċittadin Ewropew. Mela ħan nitkellem l-ewwel fuq il-perjodu tal-istazzjonar l-istazzjonarja mal parti mill-moviment ħeles ta' servizzi allura b'mod bid-definizzjoni tiegħu huwa temporanju peress li hemm riskju li li jinħoloq dumping soċjali f'ċertu setturi minħabba dan naħseb li rridu nifissaw il-periodu massimu tal-ippustjar tal-ħadiema peress li il-periodu medju huwa ta' inqas minn erba' xhur jiena nittama li jkun hemm massimu ta' sitt xhur f'dawn settur qed nikkonsidraw dak li huwa meqjus settur ta' riskju huwa ta' kompetenza tal-Istati Membri għal li situazzjoni dvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor barra minn hekk nasab li għanna nimxu mal-prinċipju ta' sussidjarjetà fuq l naħa l-oħra il-movement ħieles tas servizzi u l-istazzjonar. Fl-aħħar mill-aħħar ġabu prosperità lill-istati membri eh, akkoljenti, ġifiri rridu ngħidu li hawnhekk mhux qed nipplikaw dejjem eh, li jkun hemm dumping soċjali u naħseb li rridu żommu taf moħħna u allura ma li għandna għalfejn għanna mm, għalfejn noqdu nifissaw periodi massimi għal periodi li ma domx riskju. Minkejja li nejdu eh, illi Fil-fatt, hawnhekk qed nitkellmu dwar setturi temporani, ġveri iva rridu niġġieldu l-frodi però ma rridux nisfaw fil-ġemp il-moviment l ta' servizzi. Din hija l-istess loġika li aħna li jien ħankun qed niddefendi meta niddiskutu fuq ehm, regolament dwar is-sigurtà soċjali. Issa, eh, xaġa oħra nixtieq eh, nitlob eh, il-ħlas l-istess għall-istess xogħol naħseb li din hija ħaġa importanti biex ma jkunx hemm kompetizzjoni inġusta bejn il-ħaddiem u tkun pass ukoll il qudiem biex niġġieldu il-frodi U dumping soċjali, blabda dubju, l-Unjoni Ewropea trid toħloq prosperità u x-xogħol u ma tkunx il-kawża tal-erda tax-xogħol f'ċertu stati membri, għal kontrarju għandha għanda t twassalna il-qoddim, mux toħdna l għura u naħseb il ħlas inda għandu ikun ehm, għandu ehm, jieġi tradot fl-liġijiet sempliċi u eh, trasparenzi. Naħseb li jekk il-liġijiet juħol u eh, biżiet amministrativi kbar, dan juħol problemi eh, fuq għal kumpanija żaru medji, ġifiri, aħna favur ehm, regolamentazzjoni aħjar għas-suq intern. Bħala komment konklusiv nixtieq ngħid li eh, hawnhekk qed titkellmu dwar kompetenza tal-Istati Membri eh, u l-istess bħal kelliema bħal ma qal kellim ta' qabli illi eh, ikkona situazzjoni li minna jigwadanja kulħadd jiena tassew nappoġġja li nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Senjura Stephens, issa is-Sur Christensen, il-kelma lilek. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna l-rapporters għax l-eċellenti tagħhom. Naseb eh, illi eh, il-puntat lu hawnhekk u għuħet tajjeb eh, importanti li għandna taqsimiet differenti. Għalli għaxu rridu naraw naqra illi xkiel li għana l-ostakli li għana l-identifikawom eh, Importanti iva li nirġildu l-protezzjonizmu, dumping soċjali, ġifiri, rridu eh, nsejsu ruħna fuq it trattati ġifiri, trattament indaqs u il-ġlieda kontra diskriminazzjoni. Nasab li dan eh, din tkun tema rikorrenti. Issa, naħseb eh, waħed eh, m'għandux jitħalla eh, jiżgiċċa dawn ir-regoli naqbel ma dawk in-nies illi tkellmu fuq is-settur ta' trasport li li tkun xaġa speċifika għalih. Nemmen illi n-nies li rridu ehm, li qed jaħdmu f'dan is-settur iridu jaqgħu taħt dan il-kamp applikazzjoni, taħt il-kamp applikazzjoni, però eh, li jkun hemm xi ħaġa speċifika għalihom u naħseb illi aħna rridu eh, nerfaw il-responsabilità tagħna u rridu naraw li konna maġġoranza favur din id-direttiva mira arba noqogħdu nkunu wis maqsuma. Nasab għazerġizju eżerċizzju wkoll għall-Kunsill għall-Ministri tagħna li huma wkoll jistgħu fl-aħħar mill-aħħar joħorġu b'direttiva tajba mira ma jkun hemm wisq bej bejn l-istati membri għax hemm ħafna hemm ħafna illi jixtiequ kem kemm fil-Kunsill kif ukoll fil-Parlament naħseb illi n-nies fil-Kunsill hemm min tant eh, jixtieq eh, jifret illi eh, wasal biex xejjen proposta tajba bħal mela. Grazzi ħafna tal-li kontu konċiżi jew preċiżi, forse nistgħu nagħtu xi minut, ftit minuti lill-team leader tal-Kummissjoni. Mela, Is-Sur Pereira għal-Kummissjoni jekk joġbok eh, ftit kummenti. Grazzi, Signora Presidenta, ħani prova nżom fil-qasir l għonet, grazzi tal-li tajtni l-kelma, grazzi u koll għazzewċ ko rapporters, għal-bicċa xole eccellenti, grazzi u koll għal MEPS kolla għaj l-res u l-emendi, jena naqbel ma' dak li għalet il-Sinjura Mora Xaħtiev, il-fat dak li għet jiġi propost fil-fat ma jbiddilx uh, wis meta u għet jis um, xenija il-qalba, l-qalba importanti ta' dan il-fajl, naħseb li jena l-sanamela unek u għalli namel ċertu uh, osservazzjonijiet. L-għenet nishtiq nejt li aħna naqblu bisħiħ mal-fat li l-kora porters saħqu fuq eh, il-bżonni li jkun regoli ċari u li jkunu jistaw jiġu applikati u kontrollati. Nishtiq nejt eh, jirman u nuqot eh, intum wis, ċertament il-fat li kunem li morru għat terminologija remunerazzjoni jimxi f'din segwu din il-filosofija rridu kol nżidu it-trasparenza il-kondizjonijiet eh, fuq il-kondizjonijiet ta' xogħol ta' dawn il-ħaddiema stazzjonati, eh, naħseb illi eh, il-fatt li qed nistipulaw mod ċar il-kundizzjonijiet ħajfeċilita illi kollox jimxi ħarira. It-tixrid ta' sistemi differenti, ta' regoli differenti li japplikaw għal ħaddiema skont periodi differenti naħseb li madana kollu sejra fil-direzzjoni opposta jekk ikonna pero set ta' regoli eh, komuni tajjeb imma jekk għanqodu nejdu jridu konna regoli għal sitxura ta' xinxar 24 naħseb dar ma ħajħaffef il-ħajja l-ħat l-ħaddiema l-għal-minna ħadda murqas l-ispetturi ta' xogħol. Naqbel ukoll li insommu eh, mal-lan ewlieni ġifiri eh, illi eh, il-kondizjonijiet ta' xogħol illi applikaw eh, fl-istati membri għal ħadima stazzjonati jibqaw japplikaw biex bekk inkomplu nifaċilitaw il-moviment ħieles ta' servizzi kif ukoll il-suq intern li jaħdem sew naħseb li din koordinazzjoni bejn il-liġijiet tax xogħol ta' żewġ stati membri hija tassew importanti direttiva fil-fatt ikun tam referenza għal kondizjonijiet eh, ta' xogħol u eh, dan biss eh, għal perjodu ta' stazzjonar naħseb li hemm ċertu emendi illi huma tentativi li imorru l lin minn perjodu ta' stazzjonar li jmorru allura li jindirizzaw il-perjodu qabel u wara dan qabel l-istazzjonar. Ġifir importanti li ngħidu illi l-approċċ tagħna huwa illi l kondizjoniet tax-xogħol japplikaw tul il-perjodu ta' stazzjonar. Dan huwa lan ta' direttiva. Jiena deġa semmejt dan il-punt però għan semmiħ mill-ġdijt għal li għaxa importanti ħafna il-bazi legali ta' din id-direttiva. Ħna ma nistawx naċċettaw li ndaħlu regola illi b'mod jew ieħor iddaħħal diskriminazzjoni bejn il-prostituri ta' servizzi nazzjonali u dawk transnazzjonali. Nista' nifhem ċertu, nista' nifhem il-filosofija ta' ċertu eh, emendi eh, nista nifhem il kondizzjonijiet eh, ma jkunu ma jridu xukunu wisa wis għal ħaddiema stazzjonati u li jkun eh, differenzi bejn il-fornituri ta' servizzi nazjonali u transnazjonali, pero jena ma Nistax naqbel ma dan, mbagħad eh, fuq il bazi legali dejjem eh, naħseb li din dejjem hija kwistjoni politika wkoll, però hemm kol kustjoni legali hemm l-kazistika sħiħa tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li eh, tgħid eh, li eh, il-bażi legali għandu jkun ifissat skont l-għalijiet ta' l-att leġislattiv kontenut u lan. Ġifiri, naħseb li konna b'bażi legali doppja dinja xaħġa eccezjonali eh, nasab li eh, nistaw nejdu iva li jem zewċ għaniet ma fl-axar mill-axar eh, ma zewċ uċuħ tal-istess monita u għadda t-dependi mill-axar ġifiri nasab li għawnek nieħdu riskju jekk imorru il-bazi legali doppja. Lan ta' din id-direttiva jibqa neġanejt li kunem funzjonament tajjeb tas-suq intern u kif għat qabel ikun hemm koordinazzjoni eh, fuq livell nazzjonali fuq eh, il-liġi li ħa tapplika, liġi ta' xogħol ħa tapplika, però mill-kazistika tal-Qorti Ewropa tal-Ġustizzja hemm element eh, li huwa prinċipali u nasab li fl-aħħar mal-aħħar huwa l-element predominanti illi fl-aħħar mill-aħħar jiddeċidi x'għandha tkun il-bażi legali. sal-kelma l-korrapporters għal-20-23 minuta. Grazzi, grazzi l-kollegi Tali fil-fat taw eh, dimensjoni eh, addizjonali għal dak li wieħed seta' jaqra mid-dokument biss. Ġifieri kien pjaċirti. tiegħi li eh, mux biex ħattu żmien biex tabbozzaw daw l-emendi imma biex tagħtu uh, sfumaturi oħra għal dak li qed nippruvaw infissru hawnhekk. U nittama li fil-futur qarib Tom, um, ma tibżawx jekk għal darbuħra jena ndur fuqkom biex nitlabkom tatun ektar sfond tal-emendi li etres u li jiex kif għadna qabel. Em, xol, xol jistenjena, pero jena fiduċuża, fiduċuża illi eh, għanna dakoll li jem bżon biex eh, nerħu l-għalun it-triqa. Allura naħseb li importanti b'dawn il-proposti insibu eh, bażi komuni illi eh, ħate permetti illi s-suq intern jaħdem ta' li dan imu pari passu ma' trattament indaqs eh, u ġust bejn kumpanija l-kbar u l-SMBs kif ukoll bejn kull tip ta' ħaddim naħseb li u hija responsabilità tagħna li ehm, illi fil-fatt eh, insibu soluzzjoni tajba għaliex fl axar mill-aħħar eh, dan huwa doveri li għandna l-ċittadini fl axar mill-aħħar huma huma illi qed iħallsu t-taxxi ġifieri għandna responsabilità għalija importanti illi inħarsu id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni. Nemmen illi jew ċertament il-moviment eh, se tal-ħaddiema dan huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali u allura ma nixtiequx li nwaqfu dan. Iva, jena fil-fat bħala mexxejja ta' trade union eh, fil-karriera presidenti dejjem id-defendejt eh, il-mixja lejn setturi oħra għal ħaddiema ġifieri bħala bħala ħaddim inti dejjem għandek eh, id-dritt li eh, tfittex eh, opportunitajiet band oħra, dejjem jekk tħoss li band oħra u aħjar. Pero ħafna drabi il-moviment ħieles ta' servizzi jirġi użat b'mod żbaljat, ċoe mhux biex ħares l-ħaddiema, pero eh, biex eh, id drittiet fundamentali jiġu zgucċati. u eh, biex jiġu wkoll żguċċati drittiet tal-ħaddiema, għura naħseb irridu nsibu bilanċ tajjeb għal din il-proposta. Jiena minix ħanuqat wieġab għal proposti kolla, għal għaliex Dan ifisser li jiena diġà naf fejn ehm, satur pozizjoni li fuq nistgħu naqblu jiena ċertament għandir l-pożizzjoni tiegħi, pero fl-aħħar mill-aħħar importanti huwa li nsibu bażi komuni eh, li fuq ħanaħdmu eh, biex bekk konna konsens wiesa wara il-vot nittama nittama li nkun nistawa eh, li kolli eki pozittivi minna ħatar konsil, ġviri eh, nittammer il-konsil et eh, jiprofa jirrispetta l-istess kadenzi, bat wara xogħol eh, fil-konsil rridu ngħaddu għat-trialogi u naħseb li għal dan neħtieġu konsens wiesa. Naħseb li ġifiri rridu naħdmu biex nwaqfu dumping soċjali, pero kol eh, rridu nwaqfu eh, it-tedida possibili tal-protezzjonizmu l għaliex eh, dan u kol muxatina il-qoddim. U permettu li intem billi nejdilkom jekk joġobkom Iva, t-għoddux e-, e-, permettu li nejt li eh, fil-fatt nista' nirċara affarijiet oħra ulterjorment jiena qed naħdem hawnhekk eh, Marko Rapporter ħdejja, però fl-aħħar mill-aħħar l-għan huwa li nirħu kunsens eh, ma dawk kollha hawnhekk preżenti u jiena fil-fatt fil-fatt jaba ħan nieħun pen personali li nejtiva, rridu kun rrit nerfa din l-responsabilta li nwettaq fuq dawn il bedit li għamil Grazzi ħafna njese tal-li għalaqt mod pozittiv, grazzi u kol Senjora President tal-li dejt li kelma mela l għal kelmtejn għajja biex nir-ingrazzja li xadu Reporters kolla u li kollegi kolla li intervenew dal-ħodu u eh, il-littaw eh, u kol ġustifikazzjoni ta' l-emendi li għetenes u eh, nasib illi l-ewel ħagġa illi tolqotni hija li fl-aħħar mill-aħħar l-ispirtu kollettiv tagħna qed jinbidel. Dak li jiena ħadd nota tiegħu fil-fatt ħadd ħafna noti però naħseb punti komuni kienu ma rridux noħolqu Ewropa maqsuma, ġifiri, di l-idea ta' spirtu Ewropew, spirtu kostruttiv naħseb li dan ħareċ fl-interventi dal-għodu naħseb eh, li nista biss nirringrazzjakom mela lix ma nistawx naħdmu eh, fuq konklużjoni pozittiva li kieku eh, maħniex qed naħdmu f'din id-direzzjoni ġifiri li ma noqogħdux noħol Europa maqsuma li ma noqogħdux nduru ma zokritna li ma noqogħdux nkunu eh, uħut kontra oħrajn. Issa, nishtiq nejt mena Franza, pajizi, pajizi eh, fil-fat eh, mill il ġemali li għaddiet fil-fat kien kienet mill-quta minn il-klawzola Molier ġiviri uħut, uħut, provaw, mux fuq livell nazjonali, ġviri mhux qed nitkellem dwar il-livell ta' Assemblea Nazzjonali jew kella tas Senat li kienu kontra din il-ħaġa li kienet kontra il-ħaddima assozjonati u l fat li jkun hemm moviment ħieles tas servizzi. Però kien hemm mm, fuq livell ta' bliet jew kella ta' dipartimenti jew kella ta' reġuni din l-idea ta' klawzola Molier li tmur konta dak li t-nipruvaw nirħu kienem kienem ġlida li jera meċċejt u nibqa meċċi kontra din eh, il-klawzola Molier li li fl-axar mill-axar din tkisser it-tessut Ewropew, tkisser il-xol kollu li aħna innam naħdmu għalih eh, eh, dan jaqret eh, il-ċirkolazzjoni il-movement ħieles ta' servizzi tal-ħaddiema u allura fuq dan il-punt nistan serħilkom moħkom illi jiena fil-fatt impenjata bisħiħ u jiena tibt itra lill-membri tal-partit tiegħi u ta' din ħalqat ħafna a ah, ma tafu li xikultant u għet irrit isemma leħnu u aħna fil-fatt tekka minna Inekka minn semmajt leħni. Din li ġlieda mm, li fil-fatt ma il-kom xe li teħxu għaf pajiskom, tifmu, tifmu illi. Eh, allora, flima blema spirtu qed naħdem eh, jiena għan jesi jiena minix eh, qed naħdem fi spirtu franco-franċiż jew nkella tal-vant kontra l jew vice versa. Le, ix-xogħol huwa wieħed bilanċjat eh, u fi spirtu Ewropew ġifieri il-klawżola molier naf minn fejn minn minn fej ħarġet u minn xħan uqot eh, namel reklamar eh, l-min eh, l-min kien fl-orġini taħħa dak l-ewel dak l-ewel punt sattini punt u naħseb li jena billi nopponi ruħa l la Molier qed niddefendi li l-komuni l-ħadima distakkati kollha fl-Ewropa, stazzjonati fl-Ewropa. it punt U naħseb illi nista' ngħid iva nitkellem fil-plural. Ah, Tieni ħaġa li laqtitna hija li permess argumenti tagħkom intom bħalna qegħdin hemmhekk eh, biex tfittxu il-punt ta' konsens ma redux eh, il-protezzjonizmu imma rridu jkun dan il-konsens U dan rajnieħ u kol konklużjoni ta' l-onorevoli eh, tal-intervent tal-onorevoli Christensen. Ġifiri ma rridux eh, illi eh, ikun hemm il-Parlament versus il konsil rridu maġġoranza fil-Parlament u rridu wkoll fit-trialogu ikunu b'saħħitna dejjem jekk irridu illi l-pożizzjoni tagħna terbaħ din hija reġuni il aħna għamilna ħafna għamena ħafna sissa, pero għanna ħafna xnaħt. U għallura nishtiq nwirġa pawnek eh, l-Martina eh, fil-fat dwar il-fat li ma kienx hemm eh, laqa ta' Shadow Rapporters fil-fat kien hemm bosta laqat u qed nistennew biex nifissaw data għal laqa li jmiss qed nistennew però l-ewwel jastanna l-emendi kolla għella li jaxa kunem ħafna xoħal ta' kompromess biex niprofaw nilħu kompromessi rridu l-ewel eh, nċifu l-emendi kolla kifat et nħares lejn il-segretarijat eh, probabilment pero eh, ħajkonna il-qalimis ta' shadows il-ħamsa ta' april. Il-ħamsa ta' april, imbagħad eventwalment ikonna fażi ġdida tal ta' xogħol, ġifieri il-fatt li eh, nabbozzaw il-kompromessi li nirħu konsens fuq il-punti kollha li eh, jaqduna jista' jkun eh, li dan il-ħuħ modi differenti, era li jax ovvjament punti differenti jiksbu approċ differenti, pero dak illi rrit nisħa u li huwa importanti illi huwa illi rridu nigarantixxu eh, il-lotja ħiesa ta' servizzi u li jkunna bħala linja politika eh, li tistipula xogħol indaqs l-istess xogħol u l-istess ħlas li xinkella dan wasal għal eh, distorsjoni, u bat fuq il-kussjoni ta' remunerazzjoni, ċertament eh, li ħajkonna diskussjoni speċifika fuq is-settur ta' trasport, fuq il-bażi legali. Jiena smajt il-prudenza ta' Sur Pereira il-għalenna eh, li eh, il-bazi legali doppja xi ħaġa assolutament eċezzjonali, ejvan, għandek raġun sur Pereira, pero, pero naħseb li fil-komitat emplu eh, ħna unek maħanniex pal fil-komitat eh, imko, ġifiri unek eh, edin iva fil-lotja ħilsa ta' servizzi pero kol fuq il fuq il-moviment ħeles ta' servizzi fuq il-ġlieda kontra id-dumping soċjali ġifiri hemm din il-konnotazzjoni soċjali Illi aħna nixtiequ eh, naraw eh, rispettata. Aħna dan huwa xogħolna ma aħna wa fl-aħħar mill-aħħar xogħolna huwa li nkunu eh, politiċi. Irridu nibatu messaġġ li ċaddidini tagħna messaċ ta' Ewropa soċjali, Ewropa li tieħu konsiderazzjoni ta' kien taħseb l-ċittadini. Intom tistgħu tħarsu lejn kull studju Ewropew, l-ewwel suġġett, l-ewwel suġġett illi jħasseb eh, eh, iċ-ċittadini huwa għaxxol xogħol u eh, fuq din il-kwestjoni iċ-ċittadini tagħna dejjem saqsuna x'qed tagħmel l-Ewropa lina. Jara ma nixtieqx illi noqgħod ninħeba mm, wara xi wara wara l-idea illi eh, ma nistaw nagħmlu iktar, eh, le, naħseb nistgħu nagħmlu iktar, allura vera, forsi ma tantx qed inżellek tajjeb eh, sur Ferreira, però naħseb illi aħna xorta waħda, aħna nixtiequ illi nkomplu nisqu fuq dan il-punt, nixtiequ nkomplu grazzi lill-Legnes nishtiq ngħid li fl-aħħar mill-aħħar eh, mhijiex daqshekk faċli eh, ġejjin minn żewġ gruppi politiċi eh, differenti u jista' jkollna pożizzjonijiet differenti, però aħna maħniex f'dan l-ispirtu. Aħna qegħdin hawnhekk biex nibnu flimkien u niftor wieħna likom u allura b'dan l-ispirtu aħna qed nafaċċaw din il kwissjoni Grazzi. Grazzi ħafna lil Agnes u l-Elizabeth. Interessanti ħafna illi nisamaw lilkom u għanna eh, tama kbira fikom. Issa nerġaw nibdew fis-satejn għaliex il-Kummissarju Marjan Tyson se tkun edawnek. hawnhekk u se jkollna dibattitu fuq il-situazzjoni ta' zaza u xol fos iż-żaza. Nerġgħu niltaqgħu fis